dan jitru wkoll fl-agrikoltura. Dan ifisser li aħna b'mod simultarju nkun nistgħu noħolqu postijiet tax-xogħol hawnhekk u fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fl-istess waqt inkunu nistgħu inaqsu l-emissjonijiet tagħna. Grazzi tassew. Grazzi, Onorevoli Grez. Issa fil-Kumitat tal-Impjiegu l-Affarijiet Soċjali, Onorevoli Beres.